tu għada il-vot issir fil-nofsi 20. Għada sessjoni terġa tiltaqa l 21 ta' novembru mid disa sa' 8 ta' filaxi eh, Umbat tibqa sejra u kol sal-nofs l-lej. L-agenda tistaw s-subuwa u kol fuq il-websajt tal-Unjoni tal-Parlament Ewropew. Bekna la' sessjoni, grazzi ħafna.